u jaraw eh, fejn fil-fatt ikun hemm dawn il-ksur naħdmu magħhom flimkien. Grazzi. The next item on Tajjeb, grazzi. Issa ngħaddu għal punt liħor għal dibattitu ieħor għan mill każijiet tal dwar iksur ta' dritti tal-bniedem prinċipi tad demokrazzjoni tal-istat ta' dritt. Mela, il-punt jmiss ma jkun fuq l-Irwanda Jiena nixtieq ngħaddi l kelma lis sur Korraw. Iva unekiet.